huwa r-rapport tas-Sinjura s eh, sinjura Bellier dwar aċċess għal ġenetiċi u l-sim ġustu eku ta' benefiċċju li rizultaw mill-użu tagħhom fl-Unjoni. U s-Sinjura Bellier issanda l-kelma bħala rapporter għal erba' minuti biex tippreżenta il rapport minn tagħha. Taf, Sinjura li għandek erba' minuti minn issa, u bat ikollok żewġ minuti biex tagħlaq l-argument jekk dan ma tużax il-kwota tiegħek fil-bidu mbagħad tista' jkollok dak il-ħin li tkun li tkun eh, salvajt għall-aħħar. Mela għandek il-kelma, Sinjura. Grazzi, Sinjur Sur President, Kummissarju, Aziz Kollegi wara 20 sena ta' negozjati internazzjonali l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali ħadet passi f'dak li għandu xaqsam mal-adozzjoni ta' strateġija dinamika ġdida u l-protokoll għal aċċess ġust f'dak li għandu xaqsam ma' dawn ir-riżorsi u r-rapport li ħajġi votat għada biex jisir fl-leġizlazzjoni Ewropea u jidħol fis-seħsar 2014 dan l-abbozz ta' regolament jetem biex aħna nirrispettaw l-impenji tagħna fil-biodiversità. Il-biodiversità hija bħal isa il-garanzija tal-ħajja tagħna. Sandrin, l-interpreti għedin jajdu li inti sejra għed timxi mal-ajr, jek joġbok tista timxi daqxie jizjed bil-mod, memx mux li jem ħafna minna, membri parlamentari f'din is-sala l-lejla. Allura tista l-interpreti huwa jien ingrazzjaw lill-Presidenza tal-intervent. Grazzi. għanna l-idea għat trasposizjoni ta' l abbozz tal regolament huwa parti mill-impentana l-anijiet Il-biodiversità hija u l-kapital tagħna u l-assigurazzjoni tal-ħajja tagħna. Imma t-telfin ta' speċi bħalissa qiegħed issa għandna terz tal-ispeċi li qegħdin taħt terdida u iktar minn 60% tal-ekosistema tagħna marret lura. Dan dinja kriżi li qatt ma kien hemm qabel bħala għall-umanità u hemm spiża tal-ambjent tas-soċjetà. Allura ir-rapport huwa qatt importanti meta taħna niġu ma' relazzjonijiet tagħna mal-insieħba tagħna l-protokoll fih jikkonsisti f'sistema f'sistema sostenibbli kemm man naħa ta' fuq kif kol naħa tisfel tal-pjaneta u jisaħħaħ ukoll prinċipji ta' e-, egwaljanza naturali li ċ-ċittadini għandhom dittaljeħ u f'dan iż-żmien ta' kriżi li jaffettwa l kulħadd fl-Ewropa. Dan ir-regolament huwa importanti wkoll l ewropa F'negozjati internazzjonali fuq biodiversità l-Ewropa ħarġet bħala protagonisti iktar importanti u saru passi importanti l-qudiem l-adozzjoni ta' protokoll tal-biodiversità u l-eżitu tal-vot għada ħaj determina jekk aħna nkomplux fuq il-priorità fil-mejda. E, l-eżitu dak il-vot ħajkollu effett importanti ħafna fuq ir-rwol tagħna fid-dinja u ħajkollu effett ukoll fuq il-modell ekonomiku. Irridu naħdmu lejn modell eh, sostenibli u li jagħmel sens u li jkun ġust u li jgħin allura l-biodiversità. Ejja niftakru li hemm ħafna setturi u ħafna setturi ta' riċerka li jiddependu ħafna fuq din il-biodiversità u għalhekk joħroġ il-ħtieġa li jkun hemm ċarezza u regoli eh, eh, ġusti biex natu eh, level playing field il-kumpaniji u l-dakolla li għandhom xaqsu ma' innovazzjoni il-futur ta' dan il-protokollu kollu kollu effett importanti ħafna mal l-imsieħba tagħna. U anka l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea li aħna nidru li aħna progressivi u li nagħmlu nkunu moderni daħaj kollu effett eh, domino f'dak li għandu x'jaqsam eh, ma' affarijiet oħrajn. Per eżempju l-protokoll Kyoto nistgħu nimmaġinaw l-Unjoni Ewropea ma tagħtix priorità fih issa il-Kunsell jixtieq jimxi l qoddim kemm jista' jkun fuq dan, imma il-protokoll mhux se jkun bizzejed jekk aħna ma nkunux Unjoni Ewropea nirrispettaw l-anijiet ta' dal-protokoll. Issa fil-Kumitat tal-Ambjent aħna studjajna dan u aħna jien nixtieq ringrazzja li shadows għax xogħol li saru. Aħna dan minniħ biex aħna noħorġu pozizjoni blanċjata u solida ħafna li issaħħaħ il-proposta tal-Komissjoni u s-saħħaħ u koll pozizjoni tal-Parlament Ewropew. Il-rapport mill-Kumitat Ambjent għandu u xol tal-sħabi għanna nur apprezzament tal-jieħ anka il-prevenzjoni ta' effetti negattivi ta' kompetizzjoni u li stess għandu xesa ma' dispozizjoni għal fond tal-biodiversità u fl-aħħar nagħmel punt illi aħna għandna bżonn leġiżlazzjoni jibsa u insibu tmiem għal bioperaterija mad-dinja kollha. Kulħadd jerfa' responsabiltajiet tiegħu. Mela jiena edha, qiegħda Eh, nissuġġerixxi li kulħadd jivvota favur dan ir-rapport għada f'nofsinhar biex bekk inkomplu nħaffu il-metodu ta' ratifikazzjoni. Grazzi u issa l-kelma, grazzi Sandrin, u issa l-Kummissarju Potocznik biex jannaraw flimkien il-pożizzjoni tal kummissjoni Membri tal-Parlament Ewropew l-ewwel ħaġa u qabel kollox nixtieq nirringrazzja l-rapporter Sandrin Belja għax-xogħol da' sekk enormi u sħiħ fuq dil proposta da' sekk importanti. L-istess għal shadow rapporteurs fil-kumitati assoċjati tagħhom jiena grat il-Parlament Ewropew u ħafna mill-membri parlamentari tiegħu iddedikaw daqshekk ħin għal din il-proposta għal regolament tal-ABS. Issa jiena naf li diskussjonijiet interni tagħkom fuq dan il-fajl u fuq il-mod proċedurali il-qudim ma kienu xej faċli minix sorpris illa ġdin din il-kwistjoni ta' aċċess għal ġenetiċi u li kolna isim ġustu ekwu ta' benefiċċji fl-użu tagħhom fl-Unjoni mhijiex f'xejn faċli. Minna ħal oħra. Fuq inħal waħda taħdem fuq il-konservazzjoni eh, biodiversifika anka fost il-pajjiżi u d-drittijiet ta' komunitajiet indiġeni u lokali f'dak li għandu x'jaqsam ma' arfien eh, lokali li għandu x'jaqsam mal-ġenetika. Minna l-oħra għandha implikazzjonijiet għal valuri ekonomiċi li fihom l-Unjoni Ewropea għandha interessi qawwija bħal pereżempju li, li timxi fuq dwar il-protezzjoni ta' negozji, eccetera. Il-negozjar ta' dan il-protokoll ħaz minn twil u joħloq bilanċ bejn l-interessi kollha li huma involuti. Jina naf dan b'mod dirett għax inkont hemm ukoll kif kol kontu numru minnkom. Issa, ovvjament, aħna ma ninnegozjawx iżjed irridu niddeċiedu fuq dak li ġi negozjat. Jien konvint li r-rapport li ġi prezentat lilkom li fuq u tħativutaw għada ħajkun bażi solida għal negozjati bej l-istituzzjonijiet Ewropej fuq il-fajl għalla volja anki jekk anzi ħankun ċar illi ma jkunx komdu għal kummissjoni f'ċerti partijiet minnu. Is-suċċess ta' din il-proċedura leġislativa daqsek eh, viċin eh, qabel l elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew huwa għandu xaqsam mal-mandat biex it-trialogi, it-trialogi, diskussjonijiet, trialogi jibdew kemm jista' jkun malajr. Iż-żmien, żmien ma mhux favur tagħna u ratifikazzjoni ta' dan il-protokoll u importanti u proċess formali immens. U, kvin, u allura, aħna ma nistawx e, noqogħdu inżommu lura għax ma nizmin bizzejt, u fil-ġimat li ġejjin rridu naħdmu għatiħ u malajr unġibu l-istituzzjoniet kollha flimkien biex aħna nifinalizzaw it-testo regolamenti jekk aħna. Iġifieri jekk aħna l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri ma jkunux lesti jirratifikaw fil-ħin propizju aħna ma nkunux nistaw impoġġu bil-qeda fuq il-majda tan-negozjati meta isir f'Ottubru tal-2014 eh, il-diskussjoniet fuq il-protokoll ta' Kyoto jkunu biss osservatorju ma jkunix dritt li nitkellmu u li niffirmaw. U għalhekk u essenzjali li l-prodispożizzjoni tal-protokoll ta' Kyoto ikunu implementati u jekk ma nipparteċipax dan id-diskussjonijiet ifisser ikunu ta' detriment serju ħafna li jinkludu wkoll kumpaniji tal-Unjoni Ewropea li jkunu affettwati f'dan f'din il-kwistjoni tal-ġenetika, eccetera ħafna pajjiżi wkoll ikunu jistgħu jikunu obbligati biex iwaqfu l-innovazzjoni u riċerka f'dan ir-rigward. Jiena rrid nisħaq ukoll li jekk aħna ma jkollniex eh, eh, miżuri tal-ABS fi żmien propizju ma jkunux kif ħafna jaħsbu li ma jkunx hemm leġiżlazzjoni ta' ABS assolutament fl-Unjoni Ewropea. F'dan ix-xenarju l-Istati membri għalmenu xuħut minnom, aktarx illi jibqgħu mixjin u joħolqu leġizlazzjoni nazzjonali tagħhom eh, tal-ABS minħabba nuqqas leġizlazzjoni Ewropea u bekk ikollna frammentazzjoni u diżgur missa tkun fl-interess ġenerali tas-suq komuni u ma jwassalx għal eh, predictability immedjata tal-operaturi ta' fin negozju u r-riċerkaturi kif intom tafu il-protokoll il, Eh, u importanti ħafna u l-Unjoni Ewropea għajt tiffaċċja problemi f'dak li għandu jistasamma riżorsi tal-ġenetika u f'ħafna mill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. U biex daw il-pajjiżi jagħtu riżorsi ġenetiċi jrid ikun hemm aħna rridu nirrispettaw il-parti tagħna tal-ftehim. Tal dan ifisser li aħna nassiguraw e, compliance ta' dawn ir-riżorsi ġenetiċi fuq territorju ġdid biex bekk il-pajjiżi li jipprovdu dan is-servizz ikollhom il-parti tagħhom jihdu l-parti tagħhom. Aħna li jeddan li qed l-lumu huwa biex aħna noħolqu dan il-qafas legali għal compliance fl-Unjoni Ewropea. Jekk aħna ma jenexilniex illi aħna jkollna dawn il-regoli ta' compliance fl-Unjoni Ewropea, pajjiżi terzi jistgħu jarawna bħala mhux siguri jew li maħniex qegħdin nikkoperaw bħala ġurisdizzjoni u ma jkunux iridu jagħtu eċċess għal riżorsi ġenetiċi lill-Unjoni Ewropea lill-utenti tal-Unjoni Ewropea. Allura, illi aħna nżommu lura minn dan il-protokoll sempliċement ikun kontra l-interess tagħna. Mhux hekk biss. Jekk ma narrafatifikawx il-protokoll fil-żmien ikonna namlu ħsara fuq l-impenji internazzjonali tagħna, speċjalment tqis l-imsieħba tagħna fil-konservar tal-biodiversità speċjalment tan isu wkoll il-Conference of the Parties ta' din il-konvenzjoni kif ukoll for ambjentali. Onorevoli membri, meta jkun hemm eh, opinjoni differenti fl-istituzzjoni differenti hija xi ħaġa komuni, anzi din hija eh, xi ħaġa li naraw ħafna fit-trialogi nużaw it-trialogi biex insolvu l-problemi biex insibu kompromess, jina konfidenti illi permess ta' trialogi san kunu nistaw nsibu kompromess aċċettabli u nilħu riżultat tajjeb. Riżultat li huwa tajjeb għall-Unjoni Ewropea għal-riċerkaturi tagħha, għan-negozji tagħha, kif ukoll għal biodiversità ovvjament. Jiena niftakar mod tajjeb ħafna ħafna minnkom entuni b'mod entuzjast ħafna mira waħda biex nilħqu ftejim fuq il fuq l-ABS, l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea kollha kif ukoll soċjetà ċivili u negozji qegħdin jikkoperaw għal dan lan nobli. L-Unjoni Ewropea kienet strumentali biex ikun hemm eh, fuq l-ABS fl-Angola tal-2010. Issa irridu niftakru f'dawn il-ġranet u biex nerġgħu naħdmu flimkien għal darboħra biex nilħqu ftehim fil-ħin li jkun ta' interess l-Unjoni Ewropea għalina il-koll kif ukoll l-industrija tal-Unjoni Ewropea. U irridu inwettqu Dak li impenjajna ruħna fuq mod internazzjonali. Grazzi ħafna sur kummissarju. Issa, fissem il-Kumitat tal-Iżvilupp, il signora Grez. Lejla tajba l-kulħadd, forsi tiftakru, ftit xur ilu provajna inneħħu l-problema tal bioperaterija Provajna nħolqu kuxjenza eh, dawn in-nies li qegħdin jieħdu vantaġġ minn din is-sitwazzjoni. Nafu illi fina illi hemm riżorsi ġenetiċi qegħdin fidejn eh, ftit pajizi f'konsegwenzi ħzina ħafna. Nafu li hemm traffikar, wedna li għalih edna wkoll għall-użu ta' rizorsi ġenetiċi illi jintużaw u jinkisbu mod illegali. Il-protokoll ta' Nagoya illum huwa l-unika strument illi għandna eh, biex niġildu il-biopiraterija. Dak li qegħdin nagħmlu bħalissa huwa li niddefendu id-drittijiet tal-ċittadini tagħna, proteġu l-ambjent, is-saħħa, is-sigurtà tal-ikel li niġlu bi operaterija. L-Kummissjoni sematna il-relatur għamlet biċċa xogħol tajba ħafna. Ħolqot tekst affitabbli u relevanti ħafna u għalhekk iridu nivvutaw il-koll favur dan il-rapport. Grazzi. Minix nara s-sur Bove fis-sala huwa kellu jaqsam maħna l-opinjonijiet tiegħu fil sem il-Kumitat tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali kien ikun kontributut li ħafna f'din id-diskussjoni nittama illi sur Bove jasal iktar tard, però sa dan it-tant sa il mikrofonu lis-Sinjura Loven fissem sem il-Kumitat tas-Sajt. Grazzi ħafna sur President, jiena nixtieq ningrazzja Sinjura Sandrin Bellier kif ukoll il-lien eh, fejn adottajna l-opinjoni tija eh, maġġoranza kbira fil-kumitat tas sajt L-emendi tal-rapporter u kol ġew adottati un bat kiena manka ftejim bejn il-sajt bejn il-Kumitat tas sajt u dak ta' l-ambjent xi ħaġa rari. L-opinjonijiet kienu għajmu żewġ kwistjonijiet importanti, riferenza illi eh, ikun hemm aċċess għal awtoritajiet lokali xi ħaġa illi ma tinsabx fil- proposta tal-Kommissjoni tara fuq koll il-possibilità tal-Unjoni Ewropea illi testendi l-ambitu tal-protokoll għal dawk l-attivitajiet illi jisseħħu fi bħra internazzjonali. barra mill-limit ta' 200 mil nautiku. Din hija xi ħaġa importanti ħafna li żewġ terzi tal-ibħra tal-dinja, ġifieri nofs il-pjaneta tinsab barra il-ġurisdizzjoni tagħna. Grazzi ħafna. Tajjeb. Issa il-kelima fisem il-gruppi politiċi nibdew fisem il-PPE il-Sinjura Guterres Cortines għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nixtieq nirringrazzja lil daw kollha illi għamlu l-kontribut tagħhom b'mod partikolari lil Sandrin, però nixtieq nappella wkoll għal flessibilità ta'kom biex dan il-dokument ikun jista ikun ta' suċċess dan il-dokument huwa parti minn sistema internazzjonali illi tiġi iċċarata dan diġà spjegajtu fil-grupp tagħna. Provajt nikkonvinċihom biex nippruvaw nagħtu appoġġ il dan il-dokument. Fl-Ewropa għanna għandna wisq leġiżlazzjoni ah, kumpaniji sistemi ħafna drabi ikunu illimitati minn dawn ir-restrizzjonijiet kollha, però dan huwa dokument internazzjonali u għalhekk bħalma jiġri jkollna naċċettaw li nkunu parti minn din is-sistema. Nittama li l-grupp tiegħi jkun jista' jappoġġa dan id-dokument. Il-protokoll ta' Nagoya huwa ġust li nġildu l-sfruttament hija xi ħaġa ġusta wkoll, però li dan huwa proċess illi dejjem għadu għaddej għatfadalna niżviluppaw mekkaniżmi pereżempju fuq id-drittijiet, fuq id-dmirijiet illi mhux dejjem ikunu ċari. Pereżempju, xjenza. M'hemmx ħafna pajjiżi illi għandhom katalogu sħiħ ta' rizorsi ġenetiċi u dawk xjentifiċi illi huma proprjetarji tagħhom. U għalhekk il-Kummissjoni titkun b'saħħitha u tagħti appoġġ din ix-xejra. U din ħadoħloq numru ta' aspettattivi u anka inċertezzi għal kumpaniji l-grupp tiegħi jista' jagħti appoġġ dan id-dokument jekk ikun hemm Eh, it-tneħħija tal-applikazzjoni retroattiva. Dik hija l-opinjoni tagħna. Socialistas tiene la palabra il señor Pavel Pok. Tajjeb ħafna, is-sur Pok fisem l-Sendiz. Mela, din dan dokument fuq l-implementazzjoni tal-protokoll ta' Nagoya u biodiversità Edin naraw il-fiduċa tal-Unjoni Ewropea kif ukoll responsabilità tagħna f'dan il-qasam jekk ma jkunx hemm mandat eh, l-Unjoni Ewropea mhux qed tirratifika l-protokoll tagħna għeja waqt dan il-mandat u l-Unjoni Ewropea ma tkun se tinnegozja fil-konferenza tal-partijiet li jmiss ġifri f'Ottubru tal-2014 bizzejet pajjiżi biex jirratifikaw il-protokoll ta' Nagoya mingħajrna jekk ma kurx jisamlu negozjaw eh, ħajkonna ħafna ħsara fl-Unjoni Ewropea fl kollha differenti l-aċċess għal riżorsi ġenetiċi jkunu malu għalina l-applikazzjoni ta' dan il-protokoll jiġi diskuss minajra, eċetera, eċetera. L-iktar ħsara li ħanaraw huwa il-telf tal-kredibilta illi l-Unjoni Ewropea repet matul dawn l-aħħar xar snin, ovvjament jiena segwejt il riżultat tal-vot tal-Kumitat Envi, però nixtieq li kulħadd jagħti appoġġ il dan ir-rapport sabiex nkun nistgħu nibdew in-negozjati. F'dak il-każ biss inkun nistgħu ninnegozjaw il-pożizzjoni tagħna anke fil-Kunsill sabiex inkunu parti minn dawn il-negozjati fil-konvenzjoni li jmiss, ġifri f'Ottubru tal-2014. Grazie, kollega, in nombre dellos... Grazie, Grazzi, aziz kollega. Is Sur Gerbrandi eh, għal żewġ minuti, bisem il-liberali demokratiċi wara 18 il sena ta' negozjata, negozjati, rajna it-tama kien hemm ftejn fuq il-protokoll ta' Nagoya u jiena kont hemmhekk meta rajt dan id-duħħan abjad dik il-problema li kienet teżisti għal dawk li għandhom bżonn l-aċċess għal riżorsi ġenetiċi u dawk li minnaħa l-oħra rridu li jkun hemm iktar eh, sim ġust intlaħa aħna, aħna l-istati membri, l-kommissjoni u kullħat ferraħ dan is-suċċess għaliex kienet eh, kisba għal biodiversità fil-futur ir-ratifikazzjoni kienet l-aħħar ostaklu illi kanna qoddimna. Però eh, forsi kienet iktar diffiċli mill-li ħsibna għaliex matul dawn l-aħħar ġranet ħafna kumpaniji li huma attivi f'dan il-qasam ta' riżorsi ġenetiċi qegħdin jesprimu d-diffikultajiet tagħhom. Din hija problema ta' inċertezza legali jew inkella ħsibijiet oħra fuq il-sim ekku ta' dawn ir-riżorsi min ċert. Hemm xi affarijiet li rridu ninnotaw, pereżempju il-mira ta' din il-proposta huma dawk il qegħdin jagħmlu riċerka eh, fuq ir-riżorsi ġenetiċi ġifieri il-bdiewa Eh, mhumiex ikkonċernati hawnhekk. U dawn il-garanziji kollha eh, tal-FAO għalhekk huma assigurati. Apparti minn hekk, l-iktar punt importanti li anka ħafna gruppi mhux qegħdin qegħdin jaqblu miegħu. Jiena sirt naf illi jekk ma jkun minar din l-utilizzazzjoni ġdida ma nkunux nistgħu naċċetta għalfejn għaliex design fil-mija ta' dawn il-riżorsi ġenetiċi huma diġà assigurati u għalhekk nkunu qegħdin nitkellmu biss fuq l-aħħar 10% mingħajr new utilization. Mela l-aħħar mistoqsija tiegħi għall-Kummissjoni huwa veru mingħajr din dan l-użu ġdid. Inkun inkunu qegħdin nibqaw fej aħna hemm kellha qegħdin noħolqu aċċess s'aħjar u iktar sim eku ta' dawn ir rizorsi u għalhekk nagħmlu passi l qudiem favur il-biodiversità. l fadlinna aktar kellima fuq il-lista. Mela nibdew Sur Dorfman. Grazzi Sur President. Signori, l-Unjoni Ewropea edha fuq qoddim net fil fil-beħ u anka fl-esportazzjoni ta' pjanti zazua u anka zriraħ il-kumpaniji u anka l-SMEs huma involuti f'dan, f'dan il-proċess fl-Unjoni Ewropea u dawn il-kumpaniji jieħdu pjaċir jekk ikollhom regoli iktar ċari dwar kif jistgħu jkollhom aċċess riżorsi ġenetiċi toħloq ċertezza legali u tiffaċilita wkoll dan l-aċċess neċessarju għal riżorsi ġenetiċi ġodda illi mingħajrhom ma jistgħux jaħdmu. Ma jistgħux nintroduċu regoli illi sa jpoġu l-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea fi zvantaċ meta kumparat ma' pajjiżi oħra fid-dinja. Hemm ħames punti li rridu nqisu fir-ratifikazzjoni ta' dan il-protokoll partikolari u anka fir-rapport li ħanivutaw għada fuqu. mannix immorru li lin mill-protokoll tagħna Nagoya fir-regolamenti tagħna u ma rridx ikon applikazzjoni retroattiva tar-regolament. Ma nix bżon fond speċjali biex niġbru flus li ma nkunux nafu fuq xiex ħanużawhom. Nafu minn fejn ġejjin ikun flus li ġejjin mill-kumpaniji. Ma jistawx eh, ikonna situazzjoni fej ikonna dubju tal-privileġġi li ħajkun għan-negozji, apparti minnek ridu u koll niproteġu l-utenti inizjali. Jekk insegwu dawn il-prinċipji, l-implementazzjoni tal-protokoll ta' Nagoya tkun ta' vantaġġ għal kulħadd, inklużi l-SMEs illi jaħdmu f'dan il-qasam fl-Ewropa. Grazzi, Signora Krista Klas. Grazzi, Sur President, Kummissarju, eżis kollegi, ftejm internazzjonali fuq il-protokoll ta' Nagoya huwa il-linja gwida l-implementazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Issa rridu niżguraw li konna din il-bażi internazzjonali tajba li ma tkunx komplikata wis għall-Unjoni Ewropea illi ma tkunx iktar diffikultuża fl-implementazzjoni tagħha apparti minn hekk isu kol eh, l-pajjiżi terzi għaliex aħna qegħdin nitolbu konformità mal-biomaterjali xi ħaġa importanti ħafna l-industrija u l-agrikoltura. U rridu nipromovu wkoll riċerka fuq l-agrikoltura l dan huwa l-unika mod ta' kif aħna nistgħu nilħu l-aspettattivi eh, tagħna illi nitimaw lid-dinja dan biex il-vantaġġi ta' l-użu ta' dawn ir-riżorsi ġenetiċi jkunu ta' benefiċċju għal kulħadd. dawn dawn l-ispeċi qegħdin jiġu magħrufa u għandu jkun hemm brevet anka ta' komunità fl-applikazzjoni ta' dan il-protokoll. Fuq dan il-punt, eh, nixtieq nisaq ukoll fuq id-drittijiet u il- prinċipji bażiċi hemmhekk iridu jkunu enfasizzati din hija kwistjoni ta' innovazzjoni agrikola u fl-istess ħin iridu naraw li jkun hemm bilanċ fl-użu ta' riżorsi ġenetiċi fil-futur. Dawn ir-riżorsi iridu jkunu disponibbli wkoll forma illi kienu użati b'mod oriġinali mill-utenti inizjali irridu naġlu biex nimplementaw dan il-protokoll fl-Unjoni Ewropea u naħseb il-Kummissarju għandu jkollu mandat ta' negozjati sabiex ħadd ma jieħu deċiżjoni mingħajr l-opinjoni tagħna. Grazzi ħafna. Issa, proċedura KGDI jider li għaw kelli muħed biss u nishtiq nfakru illi għandu minuta biss. Grazzi ħafna jgħid is-Sur Paska dan eh, dan il-punt huwa trasposizjoni tal-liġi internazzjonali fl-Unjoni Ewropea. Dan il-protokoll huwa għodda importanti ħafna fil-ġidda kontra l-bioparaterija u l-ġustizzja fejn xaqsam l-utilizzazzjoni ta' rizorsi ġenetiċi. Dawn huma rizorsi ġenetiċi illi ħafna darbi ġejjin minn pajjiż li qegħdin jiżviluppaw u għalhekk ridu niżguraw illi jindużaw b'mod ġust, però proposta tal-Kommissjoni dan ma tenfasizzax bizzejiet, ġifri dan il-bilanċ mm, komuni fejn anka xieqsam idħul mir riżorsi ġenetiċi u għalhekk għandna bżonn eh, nenfasizzaw iktar illi permezz tal-brevetti irridu dejjem insemmu l-oriġini ta' dawn ir-riżorsi ġenetiċi illi ġew illi jinkisbu anka b'mod legali dun nisqu wkoll fuq il-komunitajiet lokali fejn mill importazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-brevetti tal-riżorsi ġenetiċi. Jekk ikonna formulazzjoni aħjar dan il-leġiżlazzjoni tkun aħjar. Umbat, inkunu nistaw nilħu l-idea li hemm wara dan il-protokoll. Naddi l-kelma il-Kummissarju Potoċnik. Thank you, I will not... Grazzi ħafna, mux ħaniħu ħafna ħin. Mistoqsija kienet diretta ħafna, mistoqsija li saret Mistur Gebrandi, le, di miex Paper Tiger. Din hija eh, għandha xaqsam mal-riżorsi ġenetiċi li diġà qegħdin eh, fl-Unjoni Ewropea u xaġa li tapplika għal dan l-użu ġdid. Din hija xi ħaġa li edna kemm il-darba fil-Kummissjoni, xi ħaġa li l-Kummissjoni mhijiex kuntenta biha. Però naħseb li dan ir-rapport jista' jkun bażi solida għan negozjati bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Naħseb illi l-pożizzjonijiet illi għandna bħalissa qegħdin eh, fil-qrib ta' xulxin u għalhekk tajjeb li nagħmlu sforz biex ikollna dan il-mandat. Mandat fej aħna nkun nistgħu npoġġu madwar il-mejda, mhux sempliċement eh, anzi jekk ma jekk ma nkunux fuq din il-mejda jkollna konsegwenzi ħażina ħafna. Tant huma ħażina li biss nistgħu nimmaġinawhom u għalhekk nixtieq nikkonkludi xaħġa ħaġa għed qed s sena l-oħra, is-sena l-oħra il-Parlament xtaq illi l-Kummissjoni toħroġ bi leġislazzjoni biex nimplementaw dan il-protokoll sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tirratifika dan il-protokoll mill-iktar fis possibbli. Jiena illum qiegħed inħeġġeġ lilkom e, vot pożittiv għada fuq regolament tal-ABS għandna bżonnu tappa importanti ħafna sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista tamel dak li intom tlabtu minna is-sena l-oħra. Eh, vamos a cerrar il debate dando la palabra a la ponente. Se ne konkludu dan debate debattitu billi natu l-kelma del rapporters il signora Bellieli għanda żewġ minuti biex tala. Grazie President. Musa kalibżon ta' zawċ minuti la' rex kena diskussjoni interessanti ħafna x'nitringrazzja lill shadow Rapporters kollha Nishtiq nenfasizza dan li ġej f'dan l-istadju. Il-rapport fil-kontenut tiegħu li votajna dwaru fil-komitat tagħna naħseb iċ-ċans li jkun hemm negozjati ġusti mal-Kunsill, negozjati kostruttivi ser ikunu mitlufa l-inti profawna profawna ratifikaw malajr kemm jista' jkun il- protokoll ta' Nagoya iżda għanna responsabilta fissam ċittadini Ewropej jirrepresentaw l-interessi tal europa mux l-interessi ta' xi pajis partikolari jew grupp jew SMEs għanna responsabilta li nirrappresentaw l ċittadini u naqdu flimkien mal konsil u mal-Kommissjoni f'pożizzjoni kom komuni u naraw l-aspettativi ta' ċittadini nwaslu benefiċċji l-ċittadini kollha fis-setturi kollha nixtieq ninsisti dwar dan għaliex jekk aħna għanna rapport illi m'għandux il-kontenut xira mhux se nkunu nistgħu nsemmaw leħenna u mhux se nkunu lesti għal Korea fl-aħħar tal-2014 nixbet l-attenzjoni tagħkom żommu dan f'moħħkom għada fil-votazzjoni li il-Komitat Ambientali, il-pozizjoni tagħhom kienet kien hemm diskussjonijiet twal xtaqna kompromess, kompromessi li rridu niddefendu. Anke dwar utilizzazzjoni meġdiet mhux nitkellmu dwar retroattività, mhux nitkellmu dwar xej li għandu xtaqsam mal-retroattiv din hija informazzjoni, interpretazzjoni ħażina, jiena kont preżenti f'Nagoya, kon naf x'kien il-mandat tagħna fin-negozjati tagħna mal-Unjoni Afrikana, kien illi ma naċċettawx ċertu retroattività mhux se nerġa nintroduċija u nerġa niddibattitu ieħor illi mhux se jwassalna mkien. Aħna titkellmu dwar il-fatt li niddeċidu meta il-protokoll ta' Nagoya jiġu implementat mar regolament ser ikonna regola komuni għall azzjonisti kollha fl-Ewropa hija kwistjoni ta' ċertezza legali biex nevitaw ċertu diskrepanzi ta' kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea. Eżempju ċar, immaġina li għada l-Unjoni Ewropea tiddeċidi li il-veloċità tagħna ħad iżdied minn 110-160, pereżempju. L-Ewropej kollha li xtraw vettura qabel din dan ir-regolament ser ikollhom iżommu il-veloċità ta' 110 u dawk li jixtru vettura wara l-introduzzjoni tar-regolament ser jkunu jistaw jużaw il-veloċità ġdida ta' 160. Nispera li spjegajt il-kunċett. Ġviri, bl-utilizzazzjoni ġdida mux nitkellmu dwar applikar ta' nagoja għall-utilizzazzjoni preċedenti qed ngħidu li la darba dan jinġib fisseħ għandu japplika għall kumpaniji kollha b'mod ġust u ekwitabli. Grazzi. Grazzi ħafna Sandrin. Wasalna għat-tmim sa dak il-punt fuq l-agenda għada, il-punt il-vot jittieħed għada f'nofsinhar, il-punt li mis fuq l-agenda hija u l mistoqsija orali dwar l-istrateġija ta' sigurtà interna